il-kapijiet tal-gruppi ġew konsultati u tafu din kienet id-deċiżjoni li ttieħdet. Naddu issa rapport li jmiss Missur Guerrero CFP u l-approċ tal-ekosistema għall manager tas-sajt għandek erba' minuti. Grazzi ħafna. Minħabba diversità rajna rajna wkoll eh, li hemm riforma eventwali li għanna nimplementaw s 2012 Il-rapport tal-Parlament Ewropew titfadal fuq aspetti differenti li ma importanti ħafna fil-qafas sa' dan id-dibattitu. Is-sajt hija fundamentali sabiex ikun ikel bizzejiet tal-bnedmin u din għandha tkun bażi ta' kull politika dwar is-sajt, għalhekk hemm bżonn nisqu fuq l-importanza tas-sajt fl-ilmijiet tal-żona ekonomika esklusiva ta' kull stat membru sabiex ikun hemm sovranità u indipendenza speċjalment fuq livell ta' protezzjoni tal-ikel, politika ta' is sajt għandha tippromuovi il-modernizzar u svilup sostenibbli tas-settur tas-sajt għanda għandha tikkarantixxi il-fattibilità fuq taħt l-aspett kol wkoll għandha tikkarantixxi il-provvista ta' eh, prodotti u titjib fil kondizjoni ta' ħajja tal-sajjida. Dan huma il-prinċipi bażiċi ta' CFP u m'għandix tkun marbuta ma', ma politika komentari oħra, l-politika dwar is-sajt m'għandix tkun politika avvantaġġ tal-ambjent marittimu biss. Il-punt prinċipali ta' CFP hi li tikkontrolla l-isfrorz għal-sajt sabiex ikun hemm sajt sostenibbli. Politika tal sajt għandha tibda mill-kunċent ta' indipendenza tal-ġid tal-sajjida u s-sostenibilità tal-ekosistema. Mod partikolari nirrikonoxxu l-ispeċifità u l-importanza tas-sajt kostali u s-sajt bħala hobby wkoll il- l-ekosistema u l-maniġar marittimu hemm ifisser li għandna bżonn intervent multidisciplinarju miżuri differenti marbuta ma' xulxin u li għandhom jiġu applikati mis-settur tas-sajt u li kollhom impatt fuq is-settur marittimu. Hemm bżonn għalhekk il-niċħdu l-evalwazzjonijiet differenti ibbażati fuq eh, teoriji li m'għandhomx bażi xjentifika Hemm bżonn ukoll infakru illi jeżistu differenzi kbar bejn ambjenti marittimi differenti, bejn risorsi differenti f'ambjenti differenti għalhekk il-flotot għandhom ikunu adattati għall ekosistema dan ifisser interventi ta' sajt speċifiċi u jekk eh, hemm eh, bżonn ukoll nagħtu kompens li sajjida għall impatt impatt soċjoekonomiku tas-sajt sabiex niggarantixxu nżommu s-sovranità tal-komunitajiet lokali ta' fuq l-attività tagħhom hemm bżonn nassiguraw is-sovranità tal-istati nazzjonali għal flotot li korrispondu għaż-żona esklusiva tas-sajt u huma parti mill eh, mill-CFP. Eh, eh, Aħna kontra l-kwoti trasferibbli u anka l-protezzjoni individwali tal-attività tas-sajt Mżon u kol u fuq il-fat li mhuwiex bizzejiet u mhuwiex ġustifikat li nazlu politika illi tagħti inċentivi eh, eh, mhux differenzjati fi zarmar ta' flotot indipendentement mill-impatt soċjo-ekonomiku tas-sajt fuq il-pajjiż in kwistjoni. Sabiex nikonkludi xtaqt infakkar illi is-CFP il-politika dwar is-sajt, m'għandix tmexxi biss l-attività tas-sajt, hemm għandha jkoll ikollha impatt fuq il-bejħ li huwa influenzat ukoll mill-prezz tal-biofuels u anke l-prezz taż-żejt. il komissarju Grazzi, ħafna Sur President u uh, ringrazzja l-rapporter għall-appoċ li tagħna għall l-approċ tagħna tal-ekosistema. Messaġġew li nagħtu fil-komunikazzjoni u li fil-waqt li s-sajt jiddependi fuq eh, sistemi eh, marini li huma b'saħħithom il-maniġar ma jistax isir minnaħa waħda biss l-ekosistemi marini nistaw jiġu mħarsa bisaħta politika li tinvolvi s-setturi kollha li joqtu dawn l-ekosistemi. Għalhekk li l-Kummissjoni tħoss li l-politika marittima u mod partikolari il-pilastru eh, marittimu tagħha l-istrateġija marittima nħossu li din hija il-muftiħa l-approċċ tagħna u hekk li l-industrija nkunu qed nurruha li mhux biss is-sajt ma' affarijiet oħra qed nindirizzaw b'mod eh, proporzjonat u eh, koerenti. Dan huwa sifew li nifir rapport u aħna napprezzaw li bi fuq dan il-punt. Jiena nisħaq fuq il-fatt li da ma jfissirx li eh, hemm xi politika qwa minn oħra li aħna bil-qed dan l-approċċ qed nistabbilixxu xi ġerarkija bejn per eżempju l-direttiva dwar l-istrateġija marittima u CFP. Id-direttiva dwar l-istrateġija marittima tejnu kol CFP għax eh, dan huwa strument integrativ biex inħarsu il-rizorsa tas-sajt tal-ġejjini u CFP ser eh, tejn l-direttiva dwar l-istrateġija marittima billi iddaħħal daħħal il-miżuri ta' ġestjoni meħtieġa biex eh, nejnu eh, li nilħu ekosistemi maritimi f'saħħithom kif fejn għal fir-rapport li nilħu ħtiġijiet tal-li kellu li jkollna komunitajiet tas-sajt u sajt sostenibbli u li naraw li l-ekosistemi kunu sostenibbli ma mhumiex tat punti li ma jistgħux ikunu flimkien. Il-maqluf fil-tul hemm sinerġija bejn dawn il-miri. Il-rapport jolqot għat ta' kustur kandon għandhom xaqsmu ma' l-istrumenti speċifiċi li għandhom jintużaw fil-ġejjeni. Dawn huma importanti u huma kwestjonijiet eh, tajba ħafna li ser jiġu eh, indirizzati fil-diskussjoni dwar ir-riforma ta' CFP wara mhix ħa nikkonċentra fuq dawn il-kwistjoni mod speċifiku ma nixtieq ngħid biss li hemm xi punti fejn aħna nistgħu ma naqblux qed jiġi indikat li s-sajjida mill-quta mill-pjanijiet ta' ġestjoni u miżuri biex jitħarsu l-ekosistemi għandhom jiġu sussidjati jew jingħatalhom kumpens. Aħna ma naħsbux li s sussidji diretti huwa l-mod ta' kif għandna nimxu l Imma s-soluzzjoni hi li ngħinu lill industrija li tkun eh, aktar reżiljenti mill-lat ekonomiku u ngħinu lill ekonomiji kostali biex jiddiversifikaw f'attivitajiet ekonomiċi oħra u huwa wkoll indikat li il-ristocking mill-akwakultura jista' jkun instrument biex il-ħażniet tal-ħut salvaġġ nerġgħu fuq saqajjo. Minkejja li din tista' tkun għażla f'ċertu każijiet speċifiċi li huma ftit ma naħsbux li dan huwa l-mod ta' kif wieħed jimxu l-qudiem mod ġenerali. L-ħażniet tal-ħut għandhom jerġgħu jiġu mibnija billi jkun hemm ġestjoni tajba tal-impatt eh, tal-bniedem fuq l-ekosistemi u dan jinkludi l-impatt ta' kemm eh, u anke ta' setturi oħra. Aħna ser ikollna diskussjoni aktar dettaljat, diskussjoni aktar dettaljati fuq il-miżuri tal-ġestjoni tas-sajt eh, fl-isfond ta' diskussjoni fuq ir-riforma tas CFP dan ser jibda bil-frux ta' Green Paper f'April. Sadatan, ringrazzja l-Parlament għall-appoġġ li wera għal l-approċ tagħna u dan intwera fir-rapport li għadna kif iddiskutejna. Grazzi ħafna, mela sinjuri. Ekk naslu għall aħħar rapport tagħna li huwa dwar it-trattament eh, indaqs bejn in-nisa u l-irġiel. qed nitkellmu dwar trasposizzjoni l-applikazzjoni ta'